u l-kumplament għalek jiena nishtiqkom illi tivvutaw favur il-kompromess kif ijat bħalissa. Grazzi. Grazie. Grazzi, nala diskussjoni u l-votazzjoni s-seħ għada. Nishtiq narrafkom li f'dak li għandu xjaqsam il-sede vakanti tal-Parlament Ewropew tal-Viċi President kien hemm kandidatura mill-naħa tal-grupp tal-PPE Jiġifieri l-onorevoli Tokesh. L-elezzjoni sesseħ għada nhar it-tlieta 15 ta' Ġunju tal-2010 fil-fnofsinhar. Ora l'ordine del giorno. Issa naddu għal pija tal-agenda, il-rapport tal-onorevoli Lutford id-drittijiet tal-interpretazzjoni u traduzzjoni fil-proċessi kriminali. Naddi mill-ewwel il-kelma l-Onorevoli Latford, il-rapporter jekk jaġoban. It's been Grazzi. Arafna dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar għaxar snin li l-Unjoni Ewropea kalla s-saxħa drittijiet għal min jiddefendi u għal min jiġi akkużat u li kunem proċessi ġusti. Dan jidħol fil-kuntest ta' infurzar tal-pulizija u anke tal-sistema ġudizzjarja, tal-mandat tal-rest Ewropew u anke għadrittijiet tal-moviment ħieles kif ukoll tal-ambjent. Nrajna li kena miżura fuq il-garanzija proċedurali li aħna appoġġajnija. Iżda insibna bibin maluqa fiħdan il-Kunsill u għalhekk kont sodisfatta li l-Kummissjoni Ewropea s-sena li għaddiet u għaw il-Viċi President Sinjura Redding u għalhekk sodisfatta li l-Kummissjoni appoġġata me presidenza rivedid din is-sitwazzjoni broadmap b'numru ta' miżuri u din hija l-ewwel waħda li qed tidħol fis-seħħ. Din id-direttiva tajt li jekk tiġi suspettat jew inkella arrestat jew titressa u dim il-qorti Jekk ma tifhimx l-sin tal-pajjiż int għandek id-dritt li jkollok interpretazzjoni u traduzzjoni ta' ċertu kondizzjonijiet għal mistoqsijiet tal-pulizija, għal smieħ, għal qatt mal-avukat, etc. Għalhekk irid ikollok l-istess pożizzjoni bħal residenti tal-lokal. Waħda mill-prinċipju ewlenin hija l-rikonoxximent reċiproku fiħdan l-istati membri u għalhekk irid ikun hemm fiduċja reċiproka. Iżda ma nistawx noqogħdu nserħu fuq din il-fiduċja rritu ikun hemm rispett sħiħ mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm proċessi ġusti. Nafu li hemm każijiet fejn kienem fej ma kienx hemm proċess ġust u anki kien li każ partikolari taħt il-mandat ta' arrest fil-Portugal. Is-surman ma kienx jafx għal xi qed jiġi akkużat u fl-aħħar mill-aħħar ġi mix l-qorti. L-interpretu ma kienx jista jitraduċi fil-interpreta fil-sin tiegħu u għalhekk spiċċa ġi akkużat. Iżda mandat ta' arrest Ewropew snin wara ġi revokat u għalhekk ma kienx hemm interpretazzjoni din hija waħda minn nuqqasijiet għas-sur Simeon ukoll każ ieħor. L-istati membri iridu jimplementaw il-Konvenzjoni Ewropea taħt l-artiklu 6 iżda għandhom ukoll jiżviluppaw l-standards minimi li hemm. Dan huwa roadmap tal-aħħar ta' Novembru li hemm bżonn ta' azzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm implementazzjoni sħiħa u tal-dispożizzjonijiet u tal-standards u fejn hemm bżonn li jkun hemm l-applikazzjoni ċara ta' dawn l-standards u li saħħuhom. Jiena nemmen li l-Parlament uża sow il-seta ġodda grazzi għat-Trattat ta' Lisbona fil-rigward ir-responsabilità tal leġislazzjoni aħna rċevejna ħafna għajnuna mill-kummissarju biex nżidu dawn l-standards fuq ċertu punti l-anin, inkluż l-interpretazzjoni ta' komunikazzjoni bejn is-suspettat u l-avukat fil-proċessi fil-partijiet kollha tal-proċess, id-dritt li inti tisfida deċiżjoni fejn m'hemmx eh, interpretazzjoni jew traduzzjoni u anki dritt li inti tagħmel ilment fuq il-kwalità. il kwalità Aħna saħħaħna l-limitu ta' ta' traduzzjoni parzjali għalhekk irid ikun hemm interpretazzjoni sħiħa u l-eċċezzjonijiet irid jibqgħu eċċezzjonijiet u suspettat m'għandux ikollu nuqqas ta' interpretazzjonijiet. Daw kienu l-punti ewlenin. Lek jina nemmen li l-mandat ta' arrest Ewropew irid ikun imsaħħaħ, irridu nsaħħu drittijiet ta' ċittadini, tissir taħdem aħjar u nsaħħu wkoll id-drittijiet ta' min jittiġi akkużat. Mix qed ngħidu li rridu nkunu rotob fir-rigward l-approċċ tagħna għal reati iżda rridu naqdu aktar reati u nkunu ġusti. Għaliex jekk inti jkollok deċiżjoni fir-rigward tal-qorti li tkun f'ira ma jkunx hemm ġustizzja. Għalek jien nirrekmanda din id-direttiva, jien ringrazzja l-Presidenza Spanjola fej kena kollaborazzjoni tajba u negozjati tajbin kif ukoll mal-Kummissjoni u mbagħad nista' nitratta l-emendi tal-plenarja li ħajġu mresqa. Grazzi, ngħaddi issa il-Kummissarju, jekk Madam President. Signora President, u minnu il-salvagwardi ta' proċessi kriminali u ma ta' l-ola priorità fil-qasam ta' ġustizja fis snin li ġejjin. Dan għaliex aħna għanna bżon dawn standards minimi biex ikun hemm drittijiet għal min qed jagħmel id-difiża fil-proċeduri legali kriminali. Irrid ikun hemm ukoll fiduċja reċiproka bejn l-awtoritajiet tal-istati membri għaliex mingħajr din il fiduċa il rikonoxximent reċiproku qatt sar jaħdem tajjeb. L-imħalfin u l-prosekuturi rridu jkunu fiduċużi li ikunu fe ikunu saħħow il-proċessi fiħdan l-Unjoni Ewropea ikun hemm drittijiet bażiċi li jkunu miżmuma kullimkien. U iċ-ċittadini jridu jkunu ċerti li dawn l-standards minimi għal drittijiet fil-proċessi ikunu jistgħu jsaħħu l-fiduċja tagħhom fis-sistema ġudizzjarja tagħna u anki fl-Unjoni Ewropea bħala post fejn għanna sigurtà, ġustizzja u libertà. Għalhekk nilqa l-ftehim li tlaħaq bejn iż-żewġ koleġislaturi u nixtieq ringrazzja b'mod speċjali l Baronessa Latford, ir-rapporter u l-Kumitat Libe għal xogħol siwi li għamlu f'dan id-dokument. Jiena bħala kummissarju nixtieq ngħid li jiena sodisfatta ħafna li dawn is-soluzzjonijiet ta' kompromess ħadu tnebbih mill-proposti tagħna ta' Marzu tal-2010. Il-proposta kienet intiża biex tilħaq dak li laħaq issa l-Parlament, jiġifieri li jiżgura li jkun hemm standards għalijin għal min qed jagħmel id-difiża u li nevitaw kwalinkwa sogru li morru taħt il-livell tal-aki tal-drittijiet fundamentali dokument kif inhu bħalissa ħajkompli iżid l-standards minimi. Ħajkun hemm l-interpretazzjoni matul il-proċessi kriminali u anke traduzzjonijiet ta' dokumenti essenzjali. Dawn ser ikunu jistgħu jagħtu l-frott biex ikun hemm il-proċessi kriminali ġusti u anke biex ikun hemm mod aktar ġust kif jisiru l-proċeduri u naqbel ma' rapporter li ġustizzja f'ira miex lebda ġustizzja, anzi twassal l aktar spejjeż fl-aħħar mill-aħħar u għal lebda fiduċa. Kemm l-imħalfin kif ukoll għaċ-ċittadini. Jiena sodisfatta wkoll li kien possibbli li konna adozzjoni malajr ta' din id-direttiva u dan huwa l-ewwel pass ta' din roadmap li jgħid li l-istituzzjonijiet kollha qegħdin iżommu mal-weda li għamlu li jitrattaw dan id-dokument bħala priorità. Hemm element wieħed biss, Sinjura President, fejn ma nistax naqbel. U dan huwa it-talba ta' ċertu stati membri li waslu għal din il-periodu ta' implementazzjoni għal periodu ta' 36 xahra, 3 snin. Kummissjoni tħoss li din hija twila wisq hija ċessiva li l-ebda stat membru sottometta evidenza li implementazzjoni bħal din ta' din il-leġiżlazzjoni tkun tan diffiċli. U barra minn hekk l-istati membri kienu jafu li din il-leġiżlazzjoni ser tkun adottata u kienu jafu dan għal bosta snin. Madana kollu, fi spirtu ta' kompromess jiena nixtieq ngħid li naċċetta s-soluzzjoni u dan ħanajtu huwa importanti ħafna għal ġajjeni. Aħna nifmu li dan mhux se jirrappreżenta preċedent għal miżuri tar-roadmap għal ġajjeni. Dan nixtieq nisħu, nisħu bisħieħ. Iva għalissa għal din id-darba iżda daqshekk, mhux iktar. U nixtieq nisħaq ukoll li l-Kummissjoni ser tagħmel dak kollu possibbli biex ikun hemm riżorsi kollha li jintużaw sabiex nissuħħu insaħħu l-obbligi tal-istati membri li jimplementaw f'waqtu id-deċiżjonijiet. Dan huwa skont it-Trattat ta' Lisbona u anki il-programm ta' Stokkolma. Palma tafu, Sinjura President, ukoll li l-Kummissjoni qiegħda taħdem diġà fuq ir-roadmap u l-miżuri li ġejjin. Aħna malajr kemm jista' jkun dal-waqt ħarres u proposta fuq id-dritt tal-tarif u l-karta ta' drittijiet din ħat tiġi prezentata fil-ġimgħa li ġejja u għalhekk dak li bdejna illum ħaj kun xogħol li għadu għaddej. Grazzi. Grazzi Kommissarju, naddi issa l-kellima fisem il-gruppi politiċi, naddi l-ewwel is-Sinjura Antonescu fisem il-PPE għal żewġ minuti. Jien nixtieq nibda billi nifraħ l-rapporter Sinjura Lotford għax xogħol siwi tagħha nixtieq nirringrazzja għal kooperazzjoni li kellna ma' shadow rapporters l-oħra. l istenders komuni huma essenzjali biex ikun hemm fiduċja reċiproka fil-sistemi legali tal-Istati membri. Irrid ikun hemm id-dritt li jkun hemm proċess ġust u dan huwa dritt fundamentali. Artiklu 47 ta' trittijiet tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u anki tal-Konvenzjoni għal drittijiet tal-bniedem u għal libertajiet fundamentali. Iżda, jekk ma jkollok standards deċenti għal difiża mhux ser ikonna bilanċ bejn il-mezzi u l-metodi muntużati mill-prosekuturi u anke għal dawk li mbagħad jiġu akkużati ovvjament. Irridu nsaħħu dan id-drittijiet tal-proċessi kriminali u dan kien fuq diversi passi. L-ewwel pass beda f'Tampere Fej kien hemm programm ta' li għandu x'jaqsam mal-prinċipji ta' rikonoxximent reċiproku ta' standards legali infurzajnija din id-deċiżjoni fl-2004 ma stajniex neħu qbil u mbagħad waqqafna negozjati f'Ġunju tal-2007. Kenna l-roadmap tal-Presidenza Svediża fl-2009 li proponiet approċ gradwali lejn il-drittijiet tal-proċessi. Imbagħad kien hemm il-Kummissjoni li resqet fl-Ulju tal-2009 u Deċembru tal-2009 u disa u koll li ridet implementa dak li jen fi trattat ta' Lisbona. Mbagħad hemm l-implementazzjoni ta' 13 stat membru u issa wara seba' snin wasalna biex nadottaw l-ewwel miżuri f'dan ir-roadmap, jiġifieri direttiva fuq l-interpretazzjoni u traduzzjoni u drittijiet tagħhom. Dan kien grazzi għal riżultat ta' negozjati bejn l-istituzzjonijiet u issa ħnivvutaw fuq test li huwa titjib kbir fuq il-proposta inizjali nittama li l-periodu ta' tliet snin ma tkunx preċedent għal miżuri oħrajn fil-ġejjini fil-roadmap u nittama li l-istati membri jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jimplementaw mill-aktar fis possibbli id-dispożizzjonijiet kollha tad-direttiva. Grazzi issa fisem l-SND sinjura Romero Lopez għal 3 minuti. Grazie, signora Presidenta. E... Grazie, President. Jena u koll sodisfatta li għedin intemmu dan il-xol u nishten ringrazzja l-baronessa Letfer, de rapporter, għal kooperazzjoni li uriet ma' shadow rapporters kollha. Din hija l-ewwel test ta' kodeċiżjoni fejn il-Parlament kellu leħen deċiżiv fit-tfassil ta' direttiva li ġiet ippreżentata mill-Istati membri u hija importanti li r-rapporter kienet persuna mir-Renju Unit L-istati membri użaw il-prerogativi tagħhom bħalma smajna f'dak li għandu x'jaqsam mal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-proċessi biex jippreżentaw l-inizjattivi. Iżda mill-2004 kien hemm ċertu domin fir rigward id-drittijiet tal-proċessi u anki r-roadmap li ġiet ippreżentata mill-Presidenza Svediża. Din daħlet f'ħafna Ehm, irqaqat ħafna diffikultajiet u issa l-Kummissjoni prezentat la bozz ta' direttiva, ħdimna dwara fuqa fil-Parlament u issa nistgħu naraw il-frott ix-xogħol sar fil-kumitati fih dan il-Parlament. Naħseb li din kienet kooperazzjoni tajba u għalhekk m'għandniex nitilfu l-ħin biex niżguraw li ċ-ċittadini jkollhom drittijiet ġusti għal proċessi kriminali Iżda bħalma qalet il-Kummissarju nittamaw li l-bqija ta' drittijiet, il-karta ta' drittijiet li hija t-tieni tal-salvagwardji tal-proċessi kriminali tidħol malajr kemm jista' jkun fis-seħħ fih dan il-Parlament. Inkella ma tagħmelx sens li dan il-pakkett jiġi frammentat u ma jsirx ma jkunx hemm tmim tiegħu fil-skadenza li aħna stabilejna fil-qasam tal-libertà u l-ġustizzja inkella qatt ma jkollna realtà li taħdem la darba ma nibdowx mis-salvagwardi fir rigward il-proċessi. Kif nistgħu jkollna l-żona ħilsa jekk iċ-ċittadini jistgħu jinżammu mod arbitrarju u ma jkollhomx difiża ġusta minar ma jkun hemm standards minimi u salvagwardji minimi madwar l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-Ewropa li aħna nixtiequ nibnu. U għalhekk bħalma qalet ir-rapporter it-teddida ta' terrorizmu u l-kriminalità organizzata tfisser li rridu nsaħħu l-mekkaniżmi ta' sigurtà. Iżda l-koll nafu li l-mandat tar-rest Ewropa huwa eżempju wieħed biex nimxu fid-direzzjoni tajba. Aħna rridu Ewropa tal libertà u ġustizzja u jekk ma niksbux dan ma nkunux qed nagħmlu x-xogħol li suppost qed nagħmlu għal ġejjieni. Grazzi. Kenna talba tal-Earl of Dartmouth tista' taċċetta mistoqsija minn ħatiju? Signora Romero Lopez, jek joġbok. Signora Romero Lopez. Għandek mistoqsija minnaħa tal-Earl of Dartmouth taċċetta? There is a question for you. E mistoqsija Minnaħa tal-Earl of Dartmouth, taċċetta, tajta president grazzi. Jekk joġbok għandek 30 sekonda għal-mistoqsija. Mikrofonu jekk joġbok. Ma jidellekx li ċittadini f'pajjiżi li għandhom standards aktar olin fir rigward drittijiet individwali bħal pereżempju r-Renju Unit qed jiġu soġġetti għal standards aktar minimi ta' fir rigward drittijiet individwali f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea taħt il-mandat ta' arrest Ewropew u taħt il-direttivi l-oħrajn ta' ġustizzja ma jidillekx li jekk huwa l-każ. Sì, probabilmente la pregunta è... Eh, iva, nifhem li dik id-domanda li qed tistaqsi qiegħda timxi fid-direzzjoni fir rigward standards minimi għall istati membri iżda kull stat membru jista' jmur lil lin minn dawn l-standards u jkollu aktar standards lin. U ovvjament din hija l-intenzjoni tal-istati membri kollha. Aħna qegħdin nippruvaw nibnu Ewropa fejn nejxu f'żona fejn ikonna ċertu standards minimi li japplikaw madwar l-istati membri kollha iżda Ovvjament, jekk ikun hemm traduzzjonijiet storiċi bħal huwa fil-pajjiż tiegħek u pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, jiena konvinta bisħieħ li dawn l-standards sar ikomplu jolgħu il-ħin kollu. Naddi lura l-kellima fisem il-gruppi politiċi tajt il-President, issa Sinjura Tajn fisem il-grupp għalde għal-minuta. Signori, sabiex nkunu nistaw nħarsu il-proċessi kriminali transkonfinali u niżguraw is-sigurtà madwar l-Ewropa l awtoritajiet legali rridu jaħdmu aktar frabta sfiqa, pal pereżempju fil-kas tal-mandat tar rest Ewropew. Qegħdin inħarsu id-drittijiet tal-ċittadini tagħna, nafu li kien hemm ċertu xkil u ċertu abbużi, iżda rridu li konna rikonoxximent reċiproku. Issa la daħal fis it trattat ta' Lisbona għanna aktar opportunitajiet għal possibilitajiet transkonfinali ta' ċittadini. Il-Parlament Ewropew involut fil-kodeċiżjoni hawnhekk iżda hemm bżonn ta' maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill. Aħna favur il-ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini u għalhekk aħna ninsistu li jrid ikun hemm fil-ġejjin id-drittijiet li l-istati membri kunem interpretu fej kunem proċessi kriminali jekk xi ħadd jiġi arrestatu jinżam f'stat membru fejn ma jitkellmux l-sin tal-akkużat. Iżda rridu nużaw din l-opportunità biex naraw kif nistgħu naqbdu l-kriminali iżda nħarsu l-proċessi kriminali li jimxu b'mod ġust. Grazzi. Issa fisam il-ħodor għal-minuta, Sinjura Hawtola. Grazzi tassew, Signora President. Il-mistoqsija li tqajmet u dim Signora Rumera Lopez hija pjuttost mistoqsija interessanti u għalhekk aħna qegħdin naħdmu fuq il-livelli minimi għal dawn il-proċeduri. Sabiex bekk aħna ma jkollniex għalfejn nitilfu l-fiduċja tagħna fil-proċeduri kriminali ta' stati membri oħra. Jina nirringrazzja rapporter għaxol kollu li sar, specialment anki xol ta' shadow rapporter, u dak li u vidal, vitali u li nġbru fl-imkien għal dawk il-direttivi li għandhom il-garanzija li joffri l-possibilta biex nifmu biex eh, nifmu xurxin u nifmu anki ġurisdizzjoni differenti u dim autoritajiet differenti. Nix nirringrazzja rapporter tal-li sabet soluzzjoni li issolvinna l-possibiltajiet u l-problemi li niltaqgħu magħhom fi stati membri ħabba differenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-prinċipi legali. Idħul fis-seħ tal-perjodu ta' 36 xar huwa xi ħaġa li rridu naċċettaw, però rridu nagħmlu progress. Is-sinjura, is-sur Debru mhux ħajkun jista' jkun magħna u nista' nagħti l-kelma l sur l-sinjura Debrun fisem il- il-grupp tal-gwe għal minu ta' nofs. Mela, nix nġbet uh, nix li punt li marri naxilix nressa punti ta' emendi. Jiena xin nitkellem għawnek fuq il-lingwi koperti mid-direttiva. Aħna napprezzaw referenza għall-interpretazzjoni u traduzzjoni għal uh, pala dritt għal suspettat jew arrestat u dan insibu ħankim nizel fit-test. Madana kollu hemm riskju li il-kwalifika jew inkella f'lingwa oħra li ju persuna tkun tista' tifhem tista' tiġi użata biex tillimita il-lingwi. U għalhekk il-suspettati jew l-akkużati kollu juża eh, lingwa li mhix tkunx tal-għażla tiegħu. U din tista' tpoġġihom f'żvantaġġ għaliex dawn jistgħu jkollna eh, kwistjonijiet legali pjuttost komplessi Il-Kummissjoni f'dak il-każ tista' twedna li dan ma jkunx il-każ u li l-lingwi ta' minoranza jittieħdu in konsiderazzjoni? L-amenda tagħna li ġiet ippoġġata minn MP Zohra tirreferi fuq strumenti internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea li għandhom xi jaqsmu ma' l-lingwi reġjonali u ta' minorità Hawnhekk nixtieq ukoll me referenza għall karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem li itħaddan l-elementa li ma jkunx hemm diskriminazzjoni nittama li il-punt tal-lingwi u tad-diskriminazzjoni tiġi trattata aħjar minn naħa tal-Kummissjoni din id-direttiva waħda minn serje li l-effetti tagħha huwa li kull ċittadin u resident tal-Renju Unit huwa suġġett Eh, li jittieħed f'xi ħabs f'xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea ieħor. Jekk il-pajjiż ikunx il-Portugal bħal ma kien fil-każ tal-Garimen jew l-Ungerija eh, fil-każ ta' żewġ kostitwenti minn naħa isfel tal-Ingilterra, ma hemmx żgur li li m'hemmx huwa protezzjoni legali eh, fuq l-istess livelli hemm fil-Renju Unit. Kwalunkwa illużjoni illi qegħdin naddu f'din il-Kamra. Eh, ġifiri, din id-direttiva hija qed tipprova il eh, eh, traqqa l-affarijiet. Ehm, jiena Ninnota illi anka fit-termini ta' direttiva għandha ħafna żbalji fiha. Il-deċiżjoni ta' dak li huwa eh, għandu mal-traduzzjoni jaqa' fidej il-prosekutur barra minn hekk hemm nuqqas kbir ta' tradutturi u interpreti minħabba li dawn jaħdmu ħafna minnhom fl-Unjoni Ewropea. Il-kollega distinta, il-Sinjura il-Baronessa Latford, eh, Eh, kemm il-darba kampanjat bħala ehm, favuri drittijiet tal-bniedem għalhekk nixtieq illi eh, din il-sinjura għal darba eh, tneħħi din l-ossessjoni li għandha dwar l-Ewropa Federali u tiseb mal-kampanja għal biex inneħu din l-AW. Mela, naddu għasur buzuti l-issa żewġ minuti. Grazzi Signora President, il-proposta li għanna qoddimna l-lum hija waħda tajba illi jistħoq ilha l-appoġġ tagħna għaliex tagħti aktar u mhux inqas drittijiet liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. partit Popolari Ewropew ser jivvota favur tagħha, però mhux se nivvotaw favur l-emendi li ser isiru għaliex inkella inħarbtu l-kompromess delikat illi intlaħaq Jien fl-interventi għaj nitkellem però dwar is-sitwazzjoni kemm xejn ambigwa illi inħolqot bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni fil-preżentazzjoni ta' din il-proposta leġislattiva. Fil-fatt, Sur President, aħna kellna qudiemna mhux proposta waħda imma tnejn. Eh, F'Diċembru li għadna li għadda kellna il-proposta leġislattiva tal kunsill tal ministri u f'marzu ta' din is-sena kellna proposta mingħand il kummissjoni fuq eh, preċiżament l-istess suġġett. Wara l-mistoqsija li qamet quddiem dal parlament hija l-mistoqsija ambigwa ta' liema test sejrin naħdmu fuqu aħna f'dan il parlament. u fil fatt naħseb illi din mhijiex l-ewwel darba illi ġrat u ser terġa' tkompli tiġri. Fil-fatt bħalissa għandna wkoll qudiemna proposta oħra tal-Kunsill tal-Ministri dwar l-Ordni Ewropea għall Protezzjoni u eh, anke hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea diġà ħabbret diġà ddikjarat illi trid toħroġ bil-proposta tagħha wkoll. Il-Kunsill fuq din il-proposta qiegħed jgħidilna biex naċċettaw il-proposta tiegħu titkellem fuq il-proposta dwar il-European Protection Order, mentri l-Kummissjoni qiegħda tgħidilna biex ma naċċettawhiex. Sa żgur illi ma kinitx l-intenzjoni ta', min fassal it-trattat illi meta ta' il-poter li l kunsill sabiex jagħmel proposti leġislattivi jinħolqu sitwazzjonijiet ambigwi bħal dan meta jkollok żewġ istituzzjonijiet jiġġieldu ma' xulxin fuq liema proposta għandha tiġi ppreżentata. Jiena jidhirli illi f'każi fejn il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tagħmel proposta, allura għandha titħalla il-Kummissjoni tagħmilha u mhux jagħmel proposta tiegħu kunsill il-Kunsill. Jekk ma nagħmlux hekk nispiċċaw f'sitwazzjonijiet ta' battibek ta' ambigwità illi tajjeb illi nevitawhom. Grazzi ħafna. Thank you, Mrs. Uh, Zanoka, for one minute, please. Thank you, Mrs. President, dear colleagues, honor... President, eh, Komissarju, l ewwel net nixtieq nirringrazzja lis sinjura Latford għal xogħol eċċellenti tagħha li jiena nemmen ukoll li dan qed tagħmlu fis-sem id-drittijiet tal-bniedem. Jiena hawnhekk qed nitkellem fis-sem l-Alleanza tal-Libertajiet u li nirrappreżenta raġunjonijiet u minoritajiet u nixtieq nisħaq li d-direttiva tapplika għal lingwi mhux uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dan ifisser li it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni li hemm referenza li fid-dokument għandu tiġi garantita f'dawn ir-reġjuni u fejn il-lingwi huma ta' minoritajiet anki fi ġurisdizzjonijiet distrittwali dan għandu jiġi użat, ġifri niġġustifikaw il-possibilta li wieħed juża dawn it-tip ta' lingwi. Dawn iridu jisiru. Pro jħasra li l-karta ta' drittajiet tal-bniedem u tal-lingwi miex prinċipali, pero jina nisab sikura li din ser isseħ u l-użu ta' tali lingwi fil-proċeduri kriminali ser tiġi użata u provduta anki fl-ambitu minnaħa tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Now, Mrs. Gall, for two minutes, please. Is-Sinjura Gala, zewċ minuti. Signora President, Signora Kommissarju, Signori. Mela, l-ewel qabel kollox ippermetti li nifraħ li rapporter għal xogħol tagħha madana kollu kienet edha t-negozja din il-proposta l-ħafna żmien u trattat tal Lisbona permetti li dawn id-dispożizzjonijiet eh, jilħu jiġu implementati eventualment anke mill-Kunsill u għalhekk dan huwa importanti ħafna li x'aħna rridu nkun nistgħu niċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea. Pero meta ċittadini jiffaċċjaw situazzjoni diffiċli, bħal proċeduri kriminali, huma jistaw jiġu mifuma. U u, u, u jiġu mifuma u kol. Aħna kifet naraw din qed twassal għal kwistjoni tangibli li tilħaq ukoll kriterijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea Preċiżament din hija l-idea li aħna nippruvaw naslu għalija l-programm ta' Stokkolma hija hemm biex jgħin liċ-ċittadini u għalhekk nappoġġa il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal bnidem u dispożizzjonijiet oħra li għandhom ikunu inkorporata wara Lisbona u wara il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem din hija xi ħaġa li aħna jenna nistennew. Nixtieq niġbed l-attenzjoni għal xi ħaġa wkoll importanti dak li għandu xieqsa ma' direttiva b'mod partikolari ċittadini li jinsabu f'gruppim ta' minoranza għandhom l-istess ikollhom drittijiet bħal ċittadini li għandhom li ma jinsabux wara kollox dik is-sitwazzjoni. U dan ifisser li huma jkunu jistgħu jitkellmu bl-ilsien tagħhom. Din hija dispożizzjoni ferm importanti fil-leġiżlazzjoni u tfisser li l-istati membri iridu iħadnu dan il-prinċipju għal persuni li għandhom lingwa li titqis bħala ta' minoranza. Hemm ukoll ħtieġa għal aktar konsistenza f'termini tal-ambitu ta' dispożizzjonijiet li huma importanti l-Istati membri grazzi. Issa s-sur koelo għal żewġ minuti. Grazzi tas, Signor President, Signor Kummissarju, eżis kollegi. Il-fatt li l-gvernijiet tal-istati membri marna xilom xil uftejn fisser li l-ewwel tentattiv li wieħed ikollu strument legali kien ta' falliment. Ġifiri li wieħed ikollu armonizzazzjoni aħjar u anke salvagwardji għal eh, fl-Unjoni Ewropea kollha. Pero dan hawnhekk qed nitkellmu fuq id-drittijiet ta' interpretazzjoni u traduzzjoni u din hija l-ewwel pass għal roadmap ġenerali, għalhekk dan huwa punt importanti ħafna għal meta jkun hemm proċess fl-istati membri kollha. Kif nafu, il-proċessi jvarjaw minn stat membru għal ieħor, pereżempju anki dritt għall interpretazzjoni jew għall konsulenza legali, din hija differenti minn pajjiż għal ieħor, lek kull persuna li tiġi akkużata jew hija sospettata ta' reat ser ikollha dawn id-drittijiet fil-proċess. Il-ftejm u wieħed tajjeb l-amendi però Naħseb għamluha possibbli li jilħu it-tħassib tal-Parlament eh, eh, u il-tħassib li anki baqgħu fil-proposta tal-Kummissjoni jiena nixtieq nifraħ lil Sinjura Redding tal-li eh, proposta tajba ħafna u nixtieq nifraħ ukoll ir-rapporter tagħna lis-Sinjur Signor Litford, għal numru ta' kompromessi li laħqet din il-kwistjoni, specialment il-traduzzjoni ta' dokumenti tal-proċess, hija xi ħaġa li jiena nagħti merħba għalija u nifhem li l-livelli ta' salvagwardji m'għandhom qatt ikunu inqas minn dawk li jkunu disponibbli fil-qorti tal- fil-qorti ta' drittijiet tal-bnedmin. Nittama li aħna nkomplu naħdmu fuq dan il-punt u l-istati membri komplu kol jaħdmu bil-ħidma tagħhom. Ningrazzja li Signora Redding u nixtieq li jitressa aktar proposte bħala parti minn roadmap u nixtieq ukoll nisma x'inhuma daw il-proposti. Bla dubju jiena nħoss li għandna nkomplu nibnu Ewropa ta' ġustizzja u mhux biss Ewropa ta' sigurta u libertajiet. Issa il-membri kollha naħseb ser ikunu marbuta b'dawn il-miżuri u nittama li kulħadd ser eh, jażel li jkun f'dan id-dibattitu. Issa, għanna l-keġ di għaj u l-ewel kellim li għandi u s-sur Voss. Grazzi tassew, kummissjoni. Grazzi tassew tal-li tkellimt eh, b'saħħa rigward il-protezzjoni ta' dawn il-levelli li aħna tant nixtiequ fuq il-suq interna l-ġustizzja. Jina kontent ħafna li fl-aħħar net aħna rnexxilna niksbu xaġa bħal din, anki grazzi għas Sinjura Antonescu li aħna konna kapaċi nżommu dan l-approċ. Naseb kien ikun eccellenti li kieku aħna kellna nitolbu aktar għal eh, talba aktar ta' interpreti għax xinu lan li kollok ħafna interpreti ma jkunux ta' kwalità. U importanti u koll li n-nis li jkunu mil-quta minn problemi bħal dawn ikollhom l-opportunità li jkollhom daw id-drittijiet tagħna l-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem wara kollox u s-servizzi legali wkoll jkunu jridu jitbidlu. Għalhekk din hija ħaġa sirja u nixtieq nirringrazzjak li aħna ħadna din id-direzzjoni. Issa, il kelima li miss. Grazzi tasse, Signor President. Il-rapport li għanna u huwa progress għall europa huwa pastajja biex noħolqu Ewropa legali. dana kollu ħafna affarijiet ser jiddependu fuq il-fatt li jekk id-deċiżjoni għafas tiġix applikata b'mod uniformi għal applikazzjoni uniformi ta' deċiżjoni għafas hija vitali. Jekk hemm ikun hemm differenzi f'termini ta' livelli legali il-fiduċja fil-liġijiet rispettivi ma tistax ikun hemm u aħna rridu noħolqu fiduċja. Dak u xogħolna. Nasib tkun ħaġa tajba ħafna jekk il il-kwistjoniet amministrativi ċi jiġu trattati u koll, għax hemm il-pieni amministrativi li Eh, huma parti kbira mill-liġi, però hija pjuttost qasam u jisa nittama li bil-permess tal-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma aħna nitrattaw nindirizzaw din il-problema. Issa, il-kellem li jmiss. Sur President, il-problema fundamentali bil-mandat tar rest Ewropew mhix nuqqas ta' traduzzjoni tajba, però hija orti nazzjonali li jsiru bla setat biex jipproteġu ċittadini tagħhom minn eh, deċiżjonijiet pajjiżi oħra. Il-kostitwent tiegħi, Sinjur Sinjur, inżam 11-il xar biex jistenna il-proċess tiegħu fil-Greċja. Sitt ċittadini oħra bl-inklużjoni ta' Daniel Bale u George Hollands għandhom estradizzjonijiet u kol qed jistennew li jiġu għastriditi u l-orti ma tistax tħares lejn l-evidenza għajam ikun trijom. F'Cordallians il-priġunieri jinżamu f'ċella mfasla l-persuna għandek eh, it-toilet li huwa biss ħofra m'hemmx eh, toilet paper u hemm ukoll nies li qed jiġu suprati fil-ħabs u l-ajjat tagħhom jinstema' bil-lejl. Għalek għawnek aħna edin naraw li dawn il-prigjonieri edin permessa din id-direttiva jiġu trazzati verament ta' zibel. People facing criminal proceedings should have interpretation. Jiena naħseb li traduzzjoni u interpretazzjoni da tkun emmek għal kulħadd għaliex il-mandat ta' rest Ewropew tippermetti li wieħed jiġi estradit pajjiż ieħor. Madana kollu Din hija spiża li aħna mhux qed nitkellmu fuqha u din twassal ukoll l-immigrazzjoni li ma ġietx ammessa meta din il-kwistjoni bdiet. Thank you, Mr. Papa Nikula. Issa, is-sur Papa Nikula. Grazzi tassew. Signora President, jiena wkoll nir nirringrazzja li rapportel għal din il-kooperazzjoni tan tajba fil-Kumitat fil fatt ħafna resqu l-amendi għal dak li hu rapportant importanti u aħna dan riflettejnih fil-aħħar ta' dokument. Din kienet proċedur pjuttost diffiċli per nista' ngħid li ir-riżultati huma tajbin ħafna. Meta aħna naslu għal votazzjoni, jiena nemmen li aħna l-koll rridu narfu li fil- għafas tal-proċeduri aħna ta' bilħa qegħdin naħdmu aktar biex nipproteġu id-drittijiet ta' ċittadini f'termini ta' kwistjonijiet lingwistiċi. Jiena naħseb li ħna konna din nistennew għal ħafna żmien għal din il-proċedura u fil-fatt konna nistennew ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni. La darba id-direttiva tiġi implementata u trasposta. Aħna għandna aspettattivi wkoll kbar. U nittamaw li din tiġi implementata kif suppost. Pero m'għandniex inħallu kollox għall-aħħar. Mela, issa nixtieq nagħti lura l-kelma lis-Sinjura Redding sabiex tkun tista' twieġeb. Grazzi tassew, Signor President, u grazzi wkoll lill-membri kollha ta' din il-Kamra li kienu kredibbli u anki appoġġaw il-qasam tal-ġustizzja li aħna bdejna nibnu. It-Trattat Ewropew tal-Lisbona jatina l-possibilità għaliex diġà tagħna il-tamir l-istrumenti biex nimxu pass pass u nibnu id-drittijiet ta' ċittadini, id-drittijiet ta' minu akkużat u anki id-drittijiet tal-vitmi. Kollox daqt isseħ u nittamaw li nimplementaw malajr. Aktar proposti mela bħala parti mir roadmap dinja eh, mistoqsija, iva però. Wara il-dritt tal-interpretazzjoni jina persważa li l-kamra ser tilqa għada, sir kunem hemm id-dritt ta' informazzjoni il-litra ta' drittijiet li jiena ser nressa din din il-kamra qabel il-sajf. Umbad din tiġi segwita mid-dritt ta' konsulenza legali u dritt ta' komunikazzjoni ma' persuni li huma għal-qalbna. U għalhekk aħna qed naraw li mixin f'direzzjoni li ser tipprova tikseb dan is-sernejt. L-istess dritt l-istess drittijiet fuq l-istess livelli għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Huma fejn huma tkun xi tkun il-problema tagħhom jekk ikun din jivvjaġġaw biex jistudjaw għan-negozju jew inkella l-btala. Għandhom ikunu ħossuhom jisom id-dar, jikolom l-istess drittijiet kif għandhom f'pajjiżhom. Ikunu fejn kunu fl-Ewropa. Issa kien hemm mistoqsija pjuttost b'saħħitha li nstaħqet minn numru ta' membri u din hija l-kwistjoni tal-lingwi Jekk issa nħares lejn artiklu 2 linja wieħed u artiklu 3 hemmhekk insibu b'mod ċar li il-persuna akkużata li ma tifhimx jew titkellem il-lingwa tal-proċeduri kriminali konċernati trid tingħata servizz ta' interpretazzjoni jew traduzzjoni. U anki it-traduzzjoni ta' dokumenti. Issa dan mod impliċitu jgħid jimplika li il-lingwaġġ li fih kollox jiġi tradott hija il-lingwa li l-persuna akkużata jew suspettata tifhem. Di ma tikkonċernax biss il-lingwi tal-Unjoni Ewropea jew il-lingwi ta' minoranza, tikkonċerna il-lingwa tal-persuna li qiegħda quddiem tribunal U jiena nemmen li dan u ġust għaliex aħna jrid ikollna proċeduri ġusti sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nibnu il-fiduċja taċ-ċittadini fil-sistema ġudizzjarja tagħna. U din hija ta' importanza sħiħa sabiex bekk aħna ikolna din il-fiduċja reċiproka anki tal-imħalfin u tal-prosekuturi fis sistema tal pajjiżi ġirien li din tista' timbena biss jekk aħna jkollna livell ta' drittijiet li huma jistgħu jiġu paragonati. Kien hemm ukoll mistoqsija mis-sur Buzuttil u mill-membri l-oħra rigward il-proċeduri. U mhux rigward dwar ditti ta' proċedura, imma il-proċeduri interni. Għaliex kien hemm koeżistenza bejn eh, inizjattiva tal-Istati membri u l-proposta tal-Kummissjoni. Għorek ikolli ngħid li f'dan il-każ din ma xekliċ blebda mod l dotazzjoni ta' kwalità għolja u leġiżlazzjoni bilanċjata Ma nafx għalfejn sar din, issa bħalissa qegħdin perjodu verament stramp. Aħna ħerġin mit-tielet pilastru u ninsabu fiħdan proċedura ta' kodeċiżjoni. Jina naħseb li wara xi ftit xhur nkunu tal-limna kif aħna nistaw nużaw l-aħjar mod l-istrumenti li jinstabu fil-dispozizjoni tagħna sabiex aħna nimxu bħeffa u naslu l-aħjar soluzzjonijiet. U meta tnejt l-aħjar soluzzjonijiet, qed ngħid bil-mod kif aħna nħejju dawn is-soluzzjonijiet li jkollna evalwazzjoni ta' impatt u li jkollna talba għal persuni biex jiġu u jgħidulna x'jaħsbu rigward il-proposti tagħna. Proċeduri normali li aħna nutilizzaw li e, jiggarantixxu proċedura tajba wara li konna konsultazzjoni pubblika u wara li konna evalwazzjoni ta' impatt. ċfir li konna politika tajba, politika b'saħħita li tista' tiġi implementata fuq livell nazzjonali minar ma jkollna fiskil, iktar ma jkollna ma jkollniex tfiskil. Sfortunatament kif ġara fil-passat, però aħna hawnhekk qegħdinaw b'trattat ġdid, b'karta ta' drittijiet fundamentali u aħna ser inkunu parti mill-Konvenzjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem u għalhekk jiena f'dan fiduċjuża ħafna, ġifieri jekk aħna ser niltaqgħu flimkien minna ftit ta' żmien ieħor aħna ser inkunu din ngħidu iva. Iva flimkien aħna ħloqna qassam ta' ġustizzja u drittijiet fundamentali li il-kontinent tagħna għandu ikun onorat bih. Grazzi, Komissarju. Issa, il-Baronessa Latford, il-rapporter. Grazzi, President, jina nishtiq l għanet nirringrazzja il-xol ta' Shadow Rapporters jiena kontenta li ħni votaw għal din il-ġemma taħt il-presidenza spanjola, din hija ħaġa storika eh, li ħadd tiġi negozjata taħt il-proċedura ta' co-decision. Jiena naqbel mal-Sinjura Redding dwar it-tlet snin ta' implementazzjoni u ma kienx ħaġa eh, sabiħa li l-istati eh, membri talbu eh, din il-ħaġa ma se terġa' seħ din il-ħaġa. li jiena ngħid li l-Unjoni li m'għandhomx fejn jkunu nazzjonalisti dwar din il-kwestjoni l-standards eh, fil-Renju Unit żviluppaw eh, f'dawn l-aħħar xar snin. Eh, Però hemm kusanijiet bħal pereżempju xi ġurnata li jinżammu l-priġnier qabel ma jittelaw il-qorti. Jiena kuntenta li l-Renju Unit u l-Irlanda għamlu l-opt-in. Ġifieri din id-direttiva ħad kopri 26 pajjiż din id-direttiva hija fl-ispirtu tal-Magna Karta u ta' il-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 dwar il-lingwi ta' minoranza, dwar eh, għal-kem jina nisimpatiza maħħom, jina ħajkolli opponijom. Il-teksta direttiva huwa wieħed ta' komprensjoni u l-kapacità l wieħed jesprimi ruħu kif għalet sinura Redding, mux dwar il-dritt li wieħed jazel fih nifsu. Iġveri tkun hemm proċedura ta' verifika tal- tal-kapacitajiet tal-persuna li tifemma u titkellem lingwa u jekk huma ma jaċċettawx jistgħu jisfidaw din id-deċiżjoni. Memx drittijiet tal-minoranza li huma affettwati, anzi dawn ħaj jizdidu fil-sens illi il-persuna b'lingwa ta' minoranza tista' titkellem bil-lingwa tagħha jekk ikun hemm bżonn din id-direttiva li taddi mingħajr emendi u b'mod veloċi. Jina ħarqana ħafna għal proposta tal-Komissjoni dwar eh, dak li jint għal dwar ir-roadmap eh, Għet nisena waħda minnhom fis minn 15 naf li eh, fidejn il-Viċi President tana l-Kummissarju Reding aħna qegħdin fidejn tajbin. Grazie ħafna sil-Baronessa l atfortu għonik s-sorbatin għat ħajistaqsi mistoqsija, għandek 30 sekonda, grazzi ħafna, barra nisa l-atfort, inti għet li fil-passagġ dawn id-dibattiti illi il-Renjunit u jina bot personali. E, nirridu nifaċilitaw il-ħajja tal-persuni kriminali. Erġajt semmejta din il-ħaġa, għandek xi figuri għal kriminali u ħallelin tal-banek illi ġew mill-lura mill-Costa del Sol minn meta ħarġa din li AW Le, sur betin tejt il-baronessa ma zgull li għamil il-riċerka għaj u lak il-figura. Nisajin nsaqsik mistoqsija issa inti tirrapprezenta il-Londra, il saint Osmond Fl-Lulju tal-2005 kien hemm attentat bomba f'Londra. Il-kriminal ħarab lejn l-Italja eh, kien qed jipprova jisparixxi hemmhekk Fil-passata forsi kuku kien xilu jagħmilha din il-ħaġa, imma din id-darba f'sitt ġimgħat indbat lura f'pajjiżna u qed tiġa iservi sentenza ehm, taħt il-reat ta' terrorizmu. Probabbli inti kont tkun kuntent li kieku dan ma tellax il-qorti id-dibattitu issa maluq tgħid il-President u l votazzjoni ħassir nhar l-erba. Naddu issa għal eh, punt li jmiss tal-agenda tagħna li huwa ir-rapport tas-sur Xikluna fuq l-adozzjoni tal-Estonja